Oġazzjonijiet mela dawn il dawn il-punti ġew adottata mela skont l-agenda għanna starri tal-Konsil Kommissjoni dwar il-ftejn ta' sħubija u ta' kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u Taġikistan. U għanna dibattitu wkoll dwar ir-rekomendazzjoni għal għal Peterel eh, dwar sħubija u kooperazzjoni tal-Komunità Ewropea u Taġikistan. Mela nixtieq nilqa' Eh, Sinjura Malmstrom minnħa tal-Kunsil, jekk joġbok. Grazzi tassew, Sinjura President, Sinjuri, Missarju Rapporter Sur Bettili, jina verament kontenta li għedawnek fostkom sabiex nkun id niddiskuti ma'kom ir-relazzjoni tal-Unjoni Europea ma' Taġikistan. Bla dubju huwa ferm importanti li aħna nkomplu bil-progress tagħna fir-relazzjonijiet tagħna ma' Taġikistan billi niffirmaw dan dan il-ftejm ta' kooperazzjoni. Jiena naf li l-Parlament minn dejjem wera ħafna interess għal dawn għal dan din il-kwistjoni, speċjalment meta kien hemm l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea mal-Asja. Aħna ridna nirratifikaw dan il-ftejn u rajna wkoll l-intenzjoni tal-Parlament Ewropew meta konna nirratifikaw il-ftejn Issa il-ftejm ġi ratifikat u hemm xewqa sħiħa biex nimxu l-qoddim u nkopru l-passi li jmiss sabiex bekk il-ftejm ta' kooperazzjoni titħol fis seħħ kemm jista' jkun malajr. Nittamaw sa' qabel tmim sena Dan iwassal messaġġ verament ċar, però aħna qed nibżew kapitlu ġdid fil-relazzjoni tagħna bejn eh, l-Unjoni Ewropea u Taġikistan. Sinjuri, It-Taġikistan huwa parti importanti fl-istrateġija tagħna fil-Azja ċentrali, huwa pajjiż mbijat u wieħed mill-aktar pajjiżi foqra fid-dinja. Ma tantx għandu frontiera tajba mal-Afganistan u għalhekk hemm frontiera fejn wieħed jista' jagħmel kontrabandu ta' drogi u hemm ħafna Iżlamisti wkoll fir-reġjun u għalhekk ridu nappoġġaw it-Taġikistan għalajn biex ngħinuhom u anki biex nippruvaw insolvu komu problemi komuni. Jiena diġa kelli numru ta' kuntatti, il-Presidenza Svediża batet grupp ta' livell oli fit taġikistan fl-Ulju li għada u kien hemm konferenza ministerjali fuq il-Azja ċentrali il-biraħ fil-axija fi Brussell. Il-Taġikistan hija għed mill pajizi li l-Unjoni Ewropea għandha sħubija, però qatt m'għandniex ftehim Wisa, mit miem il-gwerra birdek, aħna serji biex nitrattaw kossjoniet li għanna li semmejna aktar kmini, irridu noħol u l-qafas adattat biex ikonna relazzjoniet bilaterali. L-arranġamenti għal dialogu politiku u kooperazzjoni adattata ma' Taġikistan irridu jittejbu, iġifri da biex ikunu jistaw jirriflettu l-sfidi komuni li eh, dan ir-reġjun qed jaffaċċja sħubija u ftejn ta' kooperazzjoni jamlu possibbli biex aħna jkollna approċċ aktar prattiku strateġiku għad diskussjonijiet u għankin nsolvu problemi komuni, pereżempju l-istat ta' dritt, id-drittijiet tal-bniedem, il-kriminalità organizzata, niġġieldu terrorizmu u droga, fundamentalizmu reliġjuż Fl-istess waqt aħna irridu nagħmlu progress fuq kwistjonijiet bħad demokrazija, gvernanza tajba u drittijiet tal-bniedem fir-reġjun aħna konxi li ovvjament din mhix sfida faċli u għalhekk aħna verament kuntenti li qed naraw dialogu strutturat mat-Taġikistan li ser jippermettilna biex aħna jkollna diskussjoni deċenti magħhom. Fit-tieni round ta' dan id-dialogu li se jsir fit-23 ta' Settembru, il fridun nkomplu nħedġu li Taġikistan biex ikunu jistaw jibdew il-program ta' riforma tagħhom ta' sikwit l-avvenimenti ta' żvilupp ma ta' tħassib iridu naraw perspettiva aktar demokratika minn dan il-pajis, speċjalment meta nitkellmu fuq dritt assoċjazzjoni, libertà ta' espressjoni ta' reliġjon, żvilupp ta' soċjetà ċivili, rridu nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nikkonvinċu it-Taġikistan l-istat ta' dritt irid jitħares meta wieħed ikun qed jiġġieled attivitajiet illegali patrifikar ta' droga u terrorizmu, rridu nisqu li drittijiet tal-bniedem u drittijiet fundamentali għandhom ikunu rispettati pala mod kif nistaw nevitaw konflitti etniċi u anki dawk reliġjużi. Aħna mħasbin kol dwar il-korruzzjoni komprensiva li teżisti fil-pajis li tipprevjen l-iżvilupp ta' dan ir-reġjun u li jingħataw kontribuzzjonijiet minn donaturi. Irridu nippruvaw nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nikkonvinċu l-awtoritajiet ta' Taġikistan li jkunu jistgħu jitrattaw ma' dan il-problema mill-aktar fis. Signora President, aħna ma nistawx nalqu għajnejna għal rotot transitorji ta' droga li jgħaddu mit-Taġikistan. Mux ħafna minn, mux kollha ma ħafna minnhom. Dan il- pajis u kol u għamira ta' l-kriminalità organizzata rridu nejnu li t-Taġikistan sabiex teleb dawn il-kriminalità l-organizzazzjoni kriminali. Rridu nsibu alternativi u kol ta' eh, tħul ta' flus dawn ukoll jorbtu dan kollu jorbot mal-impenji tani li aħna għanna ma l-Afganistan. Aħna qed nippruvaw noltu l-interessi Taġikistan sabiex inkunu nistaw nagħmlu l-almutana. It-Taġikistan wera attitudni kostruttiva dialogu li kellna u anki l-sfidi li qed nippruvaw eh, nimmiraw kienu pożittivi. Dan id-dialogu huwa punt importanti meta t niprufaw ngħinu l taġikistan Naħdmu fl-imkien magħhom, mal-pajjiżi ġirin tagħhom u anki nippruvaw insibu soluzzjonijiet għal problemi reġjonali komplessi bħat tibdil tal-klima, l-ilma u tajb li nżommu f'moħħna li aħna nixtiequ nsolvu dawn il-problemi u għalhekk tajjeb li jkollna relazzjoni tajba ma' Taġikistan ftejm ta' sħubija u ta' kooperazzjoni tina għafas kif aħna nkunu nistaw niżviluppaw ir-relazzjoni bilaterali tagħna u b'dan il-mod aħna nkunu nistaw kontribwixxu għal biex nilqu l-anijiet tagħna anki fil-flażi ċentrali bħala xi ħaġa sħiħa u għalhekk importanti li il-Parlament Ewropew jagħti l-konsens tiegħu għal dan jagħti l-konsens fuq dan il ftehim sabiex dan il ftehim kun jista' jidħol fis-seħħ kemm jista' jkun malajr. Grazzi tassew, President. Issa fisem il-Kommissjoni għanna Sinjura Ferrero Waldner kjoġbok. Signor President, grazie tassew. Membri onorevoli tal-Parlament, l-ewel neti permetti li nirringrazzja Sur Petile tal-rapport eccellenti tijaw u anki rezoluzzjoni li tatina analizi tajba ta' situazzjoni fit taġikistan u anki ta' rekomandazzjonijiet li jena nistan appoġġa. Min mindu kien hemm l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea ma' l-Azja ċentrali u din ġiet adottata fl-2007, relazzjoni tagħna mal-pajjiżi kollha tal-Azja ċentrali Eh, saru iktar importanti għal benefiċċju reċiproku tagħna, l-interess reċiproku beda miexi u nistaw nifmu l-benefiċi għal iktar kooperazzjoni u anki fil-kwestjoni ta' sigurtà, anki kontrolli u maniġjar ta' frontiera, enerġija, diversifikazzjoni, eċetera, eċetera. L-istrateġija qed jirnexxila toħloq sħubija ġdida mal-ħames Repubbliki tal-Asja Ċentrali Bla dubju din l-istrateġija wiesa hija għanda relazzjoniet bilaterali differenti u varjati għaliex hemmhekk hemm orjentamenti u ambizzjoni differenti tal-pajjiżi konċernati kif tafu l-kooperazzjoni ta' mat Taġikistan bħalissa għada mexxija mill l-ftejim ta' kooperazzjoni u kummerċ ġiet konkluża mal ussr fl-1989 u ġiet imħadna mit taġikistan fl-1994 ġifir dan il-ftejim ma jirriflettix bisħiħ l-ambizjonijiet tagħna taħt l-istrateġija tal-Asja ċentrali u lanqas tappoġġa ir-relazzjoni li aħna qegħdin fitxu li kollna mat taġikistan Il-konsens tagħkom għal sħubija ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Taġikistan, il-ftehim ta' sħubija ta' kooperazzjoni li hija ta' hawnhekk qudikom biex intom tiddiskutuhom għalhekk kun jirrappreżenta pass kbir il qudiem u jippermettilna biex aħna nkunu nistgħu inwessaw u nsaħħu il-kooperazzjoni tagħna dan il-pajjiż. Illum il-ġurnata ta' Taġikistan u affaċċjat kif diġa għadna ma' b'ħafna sfidi ekonomiċi importanti u f'interess tal-Ewropa u li, li Taġikistan ikun jista' jitratta dawn id-diffikultajt li qed jaffaċċja ta' bilħaq dan huwa pajjiż li għandu madwar 1500 eh, km ta' frontiera mal-Afganistan. Huwa viċin is-Swat Valley pak fil-Pakistan. Huwa territorju vulnerabbli għaliex qiegħed huwa ġarma pajjiżi li għandhom ħafna konflitti u pajjiżi iżlamisti, fundamentalisti. U hemm il-kwistjoni wkoll ta' kontrabandu u traffikar ta' droga mill-Afganistan għalhekk l-Unjoni Ewropea tista' taqdi rwol importanti ħafna biex tipprevjeni l-firxa ta' instabilità. Element prinċipali fit-Taġikistan fil-vulnerabilità ta' Taġikistan hija il-djufija tal-ekonomija tagħha. Dan il-reġjun intlaqat minn prezzijiet baxxi tal aluminium u l-koper u kena 34% ta' tnaqis ta' remittances fil-bidu ta' din is-sena. U il-livelli ta' faqar edin jizdidu u l-ekonomija soċjali tista' toħloq inkwiet fil-pajjiż. Għalhekk jiena nemmen li jissa qegħdin fi direzzjoni tajba ma' Taġikistan nappoġġaw u nħeġġu dan ir-reġjun biex jagħmel riformi. Dan din kienet l-attenzjoni tagħna anki ta' rappreżentanti Eh, Ewropej, Morels, u anki il-żjara li jina għamilt fl-2008. Hemm progress, però irrid isir aktar xogħol. Il-gvern għamela ċara li biex ikun hemm aktar kummerċ u kooperazzjoni huwa għandu rida li jimplementa miżuri biex nintejbu is-social welfare, is-saħħa, l-edukazzjoni, tratta l-kriminalità u l-korruzzjoni u jtejbu id-drittijiet tal-bniedem. Rridu naraw li is-sur Rahmon, il-President Rahmon, ħatar ombudsman. L-ombudsman ser ikun import, interlokutur importanti ħafna fil-rounds u relazzjonijiet u dialogu li ser jkollna bejn l-Unjoni Ewropea u Taġikistan fit-23 ta' Settembru jisiru. Il-riforma ġudizzjarja għadha miexja bil-mod, pero nittamaw li rakkomandazzjoni ta' soċjetà ċivili Is-sur Duxanbe ser jkun qed jitser jiteħed inti konsiderazzjoni mill-gvern, ma' partikolari fir-riforma tal- proċedura kriminali u professjonali fit taġikistan Jina konxja ta' tħassib tijak dwar ta'kom ta', demokrazija u drittijiet tal-bidem fit taġikistan u għalek nistan assikurakom li l-Kommissjoni ser tilqa dawn it-tħassib u tilqaħħom u semmijom fi dialogu tagħhom ma' Taġikistan issa rigward ir-reformi ekonomiċi aħna tinfittxu li jkollna progress pereżempju fuq l-abbozz ta' mekkanizmu li iwassal għal riformi agrikoli u implementazzjoni ta' agrikoltura biex jitrattaw il-faqar fil-pajis, il-Parlament Ewropew u l-kunsens tijaw għal PCA ser jiena biex inkomplu naħdmu ma' Taġikistan fuq varjetà ta' riformi politiċi u ekonomiċi, b'attenzjoni sħiħa fuq id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem u biex tassikura li jkun hemm sħiħa ir-riformi diġa qed ikun hemm diġà assistenza sħiħa mill-Kummissjoni 66 miljun għal mill-2007-2010 li ser anki jizdiet għal 70 miljun euro matul l-2011-2013. L-lajnuna tana ser tixħet l-attenzjoni taħħa fuq l-appoċ għas setturi protezzjoni u saħħa, amministrazzjoni u riformi ta' tal-settur privat. Dan il-proċess ser ikun appoġġjat permezz ta' delegazzjoni tagħna fid-Duxanbe. Hija l-intenzjoni tagħna li qabel it-tmiem ta' din is-sena l-Uffiċċju Reġjonali tagħna ser isir delegazzjoni wiesa sabiex tħeġġeġ il-proċess ta' riforma u tiffaċilita implementazzjoni sħiħa tal-PCA. Mo partikolari jena nittama li jgħina inżommu evalwazzjoni, naraw evalwazzjoni sħiħa ta' progress fil-qasma prinċipali li jena semmejt li jumbat ser jitkejlu benchmarks partikolari u preċizi. Grazzi, Signora President. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Grazzi, Signora Kommissario. Issa, għanna rapporter, Sur Peter le għal erba minuti. Grazie ħafna, Signora President, Signora Ministru, Kommissario, eżis kollegi. Il-konklużjoni ta' ftejim ta' kooperazzjoni bejn il-Komunitet Ewropej, l-Istati Membri u Taġikistan jimxi skont l-istrateġija tal-Kunsill Ewropew għal partnership ġdida ma' l-Azja ċentrali u brida sħiħa mnaħta Taġikistan li jidniżviluppaw kooperazzjoni ma' l-Unjoni Ewropea fil-kummerċ u setturi oħra. Negost nara li l-Istati Membri kollha ratifikaw dan il-ftehim. Bat għanna Kirgizja, Kazakistan u Uzbekistan illi u koll eh, jaqblu ma eh, ftejim ma Taġikistan. Dan il-ftejim li konkluż bej l-Unjoni Ewropea u l-ex Unjoni Sovjetika wasal biex jiskjadi u skont il-valuri fundamentali u prinċipi l-Unjoni Ewropea permezz ta' dan il-ftejim jesprimi l-interess tiegħu għal kooperazzjoni ma' Taġikistan li huwa part msiħab importanti ħafna f'dan dan il-reġun. Il-kooperazzjoni ma' Taġikistan se tgħin lis-sigurtà u stabilità tiżviluppa l-ekonomija, is-saħħa u tiżviluppa l-istituzzjonijiet demokratiċi u tissalvagwardja wkoll id-drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt l-annijiet tal-politika Ewropea lejn it-Taġikistan huma l-aktar marbuta sabiex jipprovdu appoġġ fil-ġlida kontra l-faqar, riforma valida u ukoll ġlida effettiva kontra traffikanti ta' droga u kriminalità organizzata. Il-rapport jikritika l-istat ta' demokrazija u kol jesprimi tħassib fuq korruzzjoni u l-istat ta' soċjetà ċivili. Sejjaħ l-gvern ta' Taġikistan sabiex jiffaċċa l-problemi marbuta ma' edukazzjoni. U dan għandu jisir mura kem jista' jkun, dan il-ftejim u kol jesprimi tħassib tagħna dwar id-drittijiet tal-bniedem, speċjalment drittijiet tan-nisa fil-settur ġudizzjarju anka il-kondizjonijiet ta' xogħol għas soċjetà ċivili wkoll jilqa id-dialogu dwar drittijiet tal-bniedem li huma essenzjali l iżvilupp ta' relazzjonijiet bilaterali. Dan il-ftehim jesprimi l-fema tagħna li l-Taġikistan għandu potenzjal sabiex ikun stat modern illi jkun kapaċi jilab rol importanti reġjonali, speċjalment fil-ġlida kontra l-estremizmu li qed jinfirex mill-Afganistan u l-bqija tar-reġun. Ir-rapport ukoll jisħaq fuq l-importanza ta' l-enerġija u l-ilma li ukoll għandhom impatt fuq ir-relazzjonijiet tagħna mal-Asja ċentrali. Fl-aħħar xtaqt nirringrazzja lill kollegi għal kollaborazzjoni kostruttiva anke l-Kommissjoni għax-xogħol siwi tagħha. Jiena xtaqt nirringrazzja l-ambasċata tal-Repubblika ta' Teġikistan għall kooperazzjoni tagħhom u jiena nemmen li grazzi għal darftim l-Unjoni Ewropea tista b'mod konsiderevoli taġġorna l-kooperazzjoni li kellha sissa ma' Teġikistan. Jiena nittama illi f'dan l-ispirtu dan il-ftehim ikun implementat ma lajkem jista' jkun. Jiena nirrikmanda illi l ftajim ma' Taġikistan eh, jiġi adottat illum qabel għada, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Peterlem. Issa għanna l-kellima fissem il-gruppi politiċi nibdew bis-sur Kaczmarek fissem il-grupp tal-PPM. E. Grazie ħafna, Signor President, Kommissarju, Ministru, kollegi. Jina nifraħ l-rapporter, il-Sur Peterle, għax-xogħol eccellenti il-wetta u anka għal rapport bilanċat tiegħu fir-relazzjoni tagħna ma' Taġikistan. Dan huwa pajjiż li ġie kritikat għal ħafna eh, raġunijiet fosthom deficit demokratiku, naqas ta' libertà reliġjuża, xogħol, korruzzjoni, ħafna drabi eh, jissemmew, ma xtaqx noqgħod eh, nirrepeti li dawn l-akkużi. Imma Taġikistan dal-aħħar irreġistra progress fil-ġilda kontra korruzzjoni, tejjeb il-sitwazzjoni tad drittijiet tal-bniedem u anka tejjeb is-sitwazzjoni f'setturi oħrajn il-pajjiż relativament stabbli u dan huwa importanti li xi Taġikistan għandu pożizzjoni strateġika. Għandu konfini mal-Afganistan u hemm ukoll problemi marbuta ma' traffikar ta' droga, estremizmu. U wkoll huwa pajjiż eh, ġar tal-Pakistan, pajjiż instabbli wkoll, għalhekk it-Taġikistan huwa imsieħeb importanti ħafna. U waqt li l-Unjoni Ewropea s sisti dejn dan il-pajis nkunu qed ngħinu l istabilita fir-reġun. Taġikistan hija l-iktar l l-iktar pajjiż fqir fost l-istati tal-eks Unjoni Sovjetika. Kien fost il-pajjiżi li l-aktar intlaqtu mill-kriżi dwar l-ikel dan skont ir-reġistru tal-ġnus U Ukoll għanna niftakru fuq l-anijiet tal-millenju fid-dawl ta' dawl l-Unjoni Ewropea hija l L-imseb kummerċali numru 1 ta' Taġikistan u żewġ naħat għandhom jaslu għal ftejim li jistabilizza s-situazzjoni ekonomika ta' dal-pajis li l-in mill-kritika u li fukar fuq li rridu nibatu messagġi pozittivi u kol sabiex insaxħu il-rabtiet ma dal-pajis u għawnek naħseb li dal-pajis dan il-messagġ għandu jgħaddi permezz tal-punti li jemmim resqa fil-rapport le grazzi. Grazzi ħafna għal-grupp għal, -grupp, għal de L-Onorevoli Rinaldi għal-minuta. Grazie, Presidente. Grazie ħafna, Signor President, grazie Commissario, grazie Ministru, kollegi. Taġikistan hija kelma li eh, tisama ħafna f'dal pajjiż, aħna nilqgħu fisem il-grupp ta' l-Alde u bħala membru wkoll tal komitat dwar l-Azja ċentrali nilqgħu appuntu dan il-ftehim ma' dal pajjiż. Ukoll nil qalfat li għed nazmu fuq eh, uffiċi tal-reprezentanza tal-pajis pont li fakritna dwar il-komissarju. Taġikistan, pajis li jista' sorprendina u eh, post li mhuwiex fil-periferija tad-dinja però mhumiex fil-periferija laqqas pajjiżi l-oħrajn bħal afganistan da, Dan it-territorju għandna battalji x'niġġieldu kontra traffikar ta' droga, il-ġrida kontra l-fundamentalizmu l-awtorizmu u kol sabiex nikkonfermaw stat ta' dritt u demokrazija li sfortunatament għadhom qed jiġu medda. Permezz ta' dan l-istrumenti dawn ir-regoli nistgħu nimxu l-qoddim mhux biss minn perspettiva ta' kummerċ, nittama wkoll mill-lat politiku u kulturali wkoll. Grazie ħafna. Sur Rinaldi issa fissem il-grupp tal-ħodor is-Sinjura Hawtal għal-minuta u nofs. Puhemies, Tatsikistanin kanssa on varmasti paremmat edellytykset ryhtyä kum... Eh, Tajikistan eh, sodisfa il-kondizjonijiet għal dan il-ftejim aħjar mill-Uzbekistan, il-Turkmenistan fejn hemm dittatorjat, il-Taġikistan, eh, il taġikistan il u f'pożizzjoni eh, wera u grazzi għal dan il-ftejim aħna ħadna għost nissimaw minnant il konsil li fdil kooperazzjoni se tiġi fokata fuq id-drittijiet tal-bidem u demokrazija u aħna eh, niprovaw illi nipromuovu l-istat ta' dritt eh, ħad gost nisma' wkoll li fit-Taġikistan ombudsman issa li huwa interlokutur importanti u l-Unjoni Ewropea trittati l-appoġġ sħiħ tagħha dan il-medjatur. Lura għal kwistjoni tal- tal-ilma, tal-riservi tal-ilma u l-Unjoni Ewropea tista' tgħinhom biex jużaw l-ilma li għandhom b'mod bil-aqal u jgħin u koll dawk il-pajjiżi li qegħdin il fuq minn dan il-pajjiżi illi jista eh, ikunem u ukoll bini ta' impjanti idrawliċi kbar. Hemm bżonn ukoll ta' kooperazzjoni reġjonali sabiex l-ekonomija ta' dan li dan is-settur tal-ekonomija ta' dan il-pajjiż tista' tiżviluppa. Fi 2 minuten ħadd Is-sur tajnok, għazux mitigrazzjoni, s-sur president, ċaġikistan enerġija u rizorsi minerali pal pajzi oħrajn fil-Azja ċentrali, madana kollha din mhix skuża sabiex nimmarġinilizzaw li dal-pajjiż. Aspejjeż tal ġrien tagħha l-Azja ċentrali huwa reġun importanti ħafna s sigurta tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea f'termini ta' tisħiħ ta' relazzjonijiet ċertu pajjiżi ovvjament se jkunu f'pożizzjoni aħjar minn oħrajn, imma rridu nżommu impenn kollettiv hekk kif inkomplu intejbu rabtiet tagħna ma' pajjiż li kien iżolat diplomatikament mod partikolari mill-Unjoni Ewropea li naffeverixxu ċertu pajjiżi fuq oħrajn fl-Azja ċentrali iwassal għal ċertu disgwit fil-reġun. Terroristi iżlamiċi u rew determinazzjoni li jisfruttaw il-faqar u uh, governanza inadekwata sabiex jirradikalizzaw iċ-ċittadini u wkoll jifirxu il-mibeda. Il-gvern ta' Taġikistan ċaħat l-estremizmu grazzi tal-komunità internazzjonali qed ifittex li jsaħħaħ il-demokrazija tal-pajjiż. Taġikistan għadu jerfa il-pizijiet ta' gwerra ċivili bejn eh, forzi ta' ġeħat u forzi sekolari li feġġu wara l-kollas tal-Unjoni Sovjetika fil-bidu ta' snin design, iċ-ċittadini ta' Taċikistan mestiqux jaraw eh, iktar dem jinxteret u għalek ta' appoċ l-operazzjoni tan NATO kontra Taliban f'Afganistan il-missjoni ISAF f'Afganistan hija importanti ħafna għal ġejjini ta' Taġikistan u rrida ta' ħalissi Eh, anka ta' sigurta fil-ponent. Il-rekord ta' demokratizzazzjoni u trittit tal bnidem ta' Taġikistan miex perfetta, pero jina konvint li dialogu u impenn minn naħta l-Unjoni Ewropea jinkaroġixxu Taġikistan lejn tibdil pozittiv. Bla dubju dan jider din tider li l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea fuq Belarus u Uzbekistan ukoll u Taġikistan għalhekk tiġi trattata bl-istess mod. Il-grupp ICR e għalhekk jappoġġa ftit ma' Taġikistan politiċi, ekonomiċi u soċjali grazzi għal progress lejn ftuħ demokrazija u livelli għolja ta' drittijiet tal nidem Grazzi. Fielen Dank, Herr Tan. Grazzi ħafna, Sur Tanok. Issa, fissem il-grupp tal-GWNGL. E Il-Signora Losing, għal-minuta u nofs. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Grazie ħafna, Signora President. Grazie ħafna għal rapport Sur Peterle, pala membru tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin, jina smajt b'attenzjoni dak li kellu kellu xtajt il-rappresentanta tal-Konsil għadak li għandu xjaqsam punti, punti ġenerali u għalunna li wara tħul fis seħta tal-ftejim kooperazzjoni ma' Frontex u l-mod kif nimplementaw eh, regoli fuq l-immigrazzjoni jittejbu għal dak għandu xjaqsam ftejmit tar ritorn Dan wara li kon star eh, ftejim fuq il-frontieri bejn Taġikistan u Afganistan, frontiera twila ħafna illi eh, tqajmet f'diversi dibattiti fil-passat. Se tkun mira tal-Unjoni Ewropea li nindirizzaw problema tal-immigrazzjoni. L-Unjoni Ewropea se jkollha mod kif tiżgura il-frontieri tagħha fuq il-vant u tiġġielet l-immigrazzjoni illegali Din saret parti elementari tal-politika barranija tagħna minħabba dawn il-ftemijiet l-immigranti ħaj nżammu eh, f'ċentri eh, u di kwistjoni ġat għajmet diversi drabi. Nistaw naraw dak li qed jiġi parissa fl-Ukrajina per eżempju. U dan l-eżempju ta' t-mexxija ta' migrazzjoni internazzjonali jinvolvi wkoll abbużi ċari kontra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra kontra fuq l-immigrazzjoni u dajmu l-kontra wkoll ġiti tal mnidem L-Unjoni Ewropea għandha tinvestiga il-kawżiet għala hemm l-immigrazzjoni minflok tipprova tiġġielet l-immigranti. Il-politika ta' viċinat tal-Unjoni Ewropea huwa mezz kif Eh, tissaxħax l-idea ta' Fortizza Europa. Aħna fi grupp GWNGL xettiċi dwar flimit pal dawn fissem eh, li FD sur belder għal-minuta. Għanse ħafna, Signora President. Dan id-dibattitu eh, joħloq sentimenti differenti. Fil-rapport Peterle jinnidentifikaw problemi sensittivi u ċari ħafna fl-ekonomija u fis-soċjetà tat-Taġikistan. Madana kollu ma sax nifhem kif e, nifsimaw eh, fewfemizmi e, paroli ta' Taġikistan li huwa pajjiż bilanċat. Qed ngħidu l-impressjoni li dan il-ftehim għandu jgħaddi minkejja kollox u dan jista' jwassal għal konsekwenzi għal validità indirizzata lejn din dan ir-rapport. Paragrafu 2 nitkellmu dwar id-diżillużjoni tal awtoritiet ta' Taġikistan. Għandna nitkellmu fuq id-diżillużjoni tal-minorità protestanta fejn tara liġi reliġjuża li qiegħda toħno il-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż. Minflok diżillużjoni għandna nitkellmu dwar l-awtoritajiet li għandhom jgħamlu xogħolhom kif suppost fuq livell nazzjonali wkoll. Grazzi ħafna sur Belder issa. Eh, kellima ulterjuri is-surar lakki għal-minuta. Thank you very much. Grazie ħafna. Jena favur dan il-ftejn. Naħseb li dan huwa pass importanti l-qoddim fil-kooperazzjoni bejn Taġikistan u l-Unjoni Ewropea. Pajjiż importanti ħafna diversi raġunijiet. semmi raġuni waħda. Kontribuzzjoni għal sigurtà u stabilita tal-kontinent għana. Taġikistan tinsab sali pittoro ta' traffikar ta' droga mill-Afganistan lejn l-Ewropa u Russja. 30% ta' l-eroina prodotta fl-Afganistan tiġi fl-Europa u Russja mill-Taġikistan Il-Komitat Internazzjonali 10 snin li bdiet azzjoni b'saħħitha fit-Taġikistan fejn saħħet eh, l-apparat ta' kontroll eh, għat traffikar ta' droga u nogos nara li 10 snin wara s-sistema qed taħdem u l-affarijiet miexin il qoddim Dan huwa kontribut dirett tas sigurtà u stabilità tal-Ewropa. Et nara illi għattanna limitazzjonijiet u kienaw kollegi li tkellmu dwar il-problemi fit taġikistan f'termini ta' drittijiet tal-bniedem, ta' faqar, eċetera, eċetera. Però naħseb għawek qed nuru s-saħħa tal-Unjoni Ewropea u jiena favur ftejn bħal dan. Grazzi ħafna. Nafsu rajla kelli minuta mhux bizet, ħin, pero, eżis kollegi, issa ngħaddu għal proċedura kedġ tijaj għal ħames minuti. L-ewwel membru parlamentari li xaqt jitkellem u għallu Nevri Panzeri għal minuta. Grazie ħafna, Signora President. Jina wkoll naħseb li huwa pożittiv ħafna li għandna dan il-ftehim ta' kollaborazzjoni ma' Taġikistan. U jistajjen sabiex nilħu uħut mill-miri li huma importanti ħafna. L-ewwel net l-ewwel mira dwar il-pożizzjoni strateġika ta' dan il-pajjiż li tassew jista' jkun utli sabiex ikonna żona ta' paċi ta' sigurtà u stabilità. It-tieni mira tini għan huwa dak li nafavorixxu il-tkabbir tal-pajjiż mill-aspett ekonomika u soċjali għaliex xil koll nafu li huwa wieħed mill-ifqar pajjiżi fiż-żona l naħseb li aħna b'xi mod irridu niżguraw li libertà, demokrazija u drittijiet għandhom ikunu l-pedamenti illi jiggwidaw l-applikazzjoni ta' dan il ftajim li l-in mill-limiti li jistaw li nistaw naraw naħseb li għanna nilqaw eh, dak li ħanivvotaw għalih f'din il-Kamra. Grazzi. Fin danke. Grazie ħafna. Isur Kaċin. Boċa, rabbi ċestita u kollegu Peter Letu zawd. Grazie ħafna, l-għanet taqt nifraħ li sor Peter le għal rapport eccellenti. Għalix, il-Taġikistan u għal-ħar stat fos dawk il-pajizi illi jispiċċaw bistan u l-sissa konna qed ninjaraw u din kienet inġustizzja kbira. Stabilità f'dan ir-reġun huwa fl-interess ta' dal-pajjiżi, fl-interess tagħna wkoll u fl-interess strateġiku tad-dinja kollha kemm hija għaliex wara kollox dawn il-pajjiżi eh, għandna inqisuhom bħala reġun kollettiv u l-sforz tagħna għandu jikkonċerna l-pajjiżi kollha f'dan ir-reġun indipendentement mill-ġi tagħhom, id-daqs tagħhom. Jina eh, Jiena għalhekk nifraħ l rapporter u l-Kummissjoni Sinjura Komissarju u anka nifraħ li Presidenza Svediża tal-li irnexxilhom jimlew dan il-vojt u l-ġejjien se jkun aħjar mill-passat issa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sentri nissa. Pitanja. Grazie ħafna. Jina xaqt namel mistoqsija. Jien naħseb illi tajjeb li konna darftejim għal xuwa pass fi direzzjoni tajba. Pero, xtaqt nistaqsi din il-mistoqsija lill-Ministru Malmstrom. Fl-interventi tal-Unjoni forsi nistaw Nezerċitaw pressjoni akbar fuq l-għajnuna għat Taġikistan għana beneficju ta' min għandu jizgura sigurta fuq il-frontiera mal-Afganistan. Problema importanti ħafna din il-frontiera ta' 1500 km iwassal għal problemi kbira t-Taġikistan sabiex eh, jissorvelja dawn il-frontiera. Frontieri. Għalek naħseb li l-Unjoni għandha żomm f'moħħa sabiex tejn tifforma dawk il-forzi fit-Taġikistan li huma responsabbli sabiex jipproteġu dawn il-frontieri. Grazzi. Dank, Herr kollegu. Grazzi ħafna. Ma jidirx li iktar interventi? Is-sur Possel li xi jitkellem. Signor President. Jina u kol xtaqt najt illi da rapport ta' Sur Peterle huwa rapport eccellenti. Pero dun kunu ċari fuq ħaġa waħda. Dawn il-ċittadini li tant ħobbu libertà fil-Azja ċentrali jista' ikunu fost nimsieba l-aktar importanti tagħna dan ir-reġun, dan il-pajjiż. Ħafna drabi eh, huma maħnuqa minn awtoritajiet eh, awtoritarju għalhekk għandna nisfruttaw l-opportunità li konna ftejim serju magħhom. Tkellimna dwar kriminalità, iva, rridu ġildu l-kriminalità flimkien, imma l-ewwel net irridu nħarsu lejn il-kultura ta' dal-pajjiżi u rridu niżguraw li tassew nifmu l-kulturi tagħhom. Dawn huma pajjiżi li għandna ħafna nagħmlu kummerċ magħhom. Tkellimna fuq kommerċ ta' droga, ma però għamilna kommerċ kbir ma' dal-pajjiżi. Hija kwistjoni ta' sħobija hawnhekk, grazzi sur Possilt. L-aħħar kellim ta' tkeġdijaj u għassur plevris. Grazie ħafna, Sinjora President. Staqt najt kemtejn dwar kriminalità u immigrazzjoni legali. Huwa veru illi Taġikistan u situazzjoni ġeopolitika tal-pajis huwa kruċjali u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tat importanza tal-pajis. kif minn banda ħan ġildu il-kontrabandu ta' droga mill-Afganistan u anka influssi migratorji. L-Ewropa ma tistax tippermetti eh, din l-immigrazzjoni tal-massa mill-Afganistan ġo Taġikistan lejn l-Ewropa lix fil-preżent il pejs qed jaqa' fuq il-pajjiżi mediterranji Malta, Ċipru, l-Italja, Greċja fil-ġajjien il-pajzi ta' tramontana ta' Ewropa kolħa kollha maħalsu l-prezz. Id-dritti tal- ċittadini minn dal pajzi għandhom jiġu eh, protetti, però l-Ewropa għandha tifhem illi ma nistgħux nerfaw dan il pejs weħedna, grazzi. Nun naħtin, rejtna rejtna parlament U issa wara il-kellima parlamentari u r-rapport nisimaw mill-Onorevoli Wallström. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi u koll għal dan id-dibattitu kif għal sur Peter Le fil-rapport eccellenti tijaw. il leftejm ta' kooperazzjoni huwa biċċa minn strateġija ikbar għal aktar stabilità u sigurtà fl-Azja ċentrali u għana rridu naraw dan il kunċett sħiħ għaliex hemm ħafna problemi li jolqtu ħafna problemi mhux binqas l-Afganistan u l-Pakistan imma kull pajjiż għandu karatteristiċi tiegħu il-problemi tiegħu wkoll u eh, danna jinkludjom b'mod sistematiku fir-rapport tiegħu s-Sur Peter li jiena kuntenta li l-Parlament Ewropew għadu jiġġielet ta' drittijiet tal-bniedem dan dinja problema fl-Afganistan għad baqa ħafna xi jsir fir rigward ta' demokrazija, eh, drittijiet tal-bniedem u stat ta' dritt imma kif qalet il-Kummissarju Mbżon li aħna jkonna dan id-dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem u jina nisab ċerta li l-ġimma diħla l-Kommissjoni se tkun ċara ħafna dwar il-valuri Ewropej x'inhu ma xaħna qed nistennew min naħa ta' Taġikistan. Hemm ukoll eh, konferenza li aħna appoġġajna li saret f'Lulju fuq dan is-suġġett li kella suppost is-saħħaħ l-istat ta' dritt fit-Taġikistan, ir-riċerka, l-organizzazzjoni eh, soċjetà ċivili, organizzazzjonijiet differenti għaqdiet ta' esperti, imma wkoll ħafna persuni mill-awtoritajiet ta' Taġikistan attendew din kienet kwistjoni ta' tisħiħ ta' indipendenza legali u tisħiħ ta' ċertezza legali u l-istat ta' dritt Mbagħad dwar l-ilma l-Unjoni Ewropea qiegħda tappoġġa ħafna proġetti sostenibbli għal l-enerġija mill-ilma dawn il-proġetti huma bbażati fuq studji xjentifiċi hemm bżonn li jkollhom perspettiva reġjonali jridu jqisu wkoll il-ħtiġiet speċifiċi li jeżistu. E, Sur Timke semma il-ġestjoni tal-frontieri Din ukoll hija kwestjoni importanti ħafna l-Unjoni Ewropea qiegħda tappoġġa dan ir-reġun eh, u qed wedithom 60 miljun euro sal-sena 2010 u 70 miljun euro eh, wara irrid ikun hemm possibilità li da il hemm ġestjoni tal-frontieri u wkoll li jiġu imħarġin il-pulizija u l-uffiċjali ta' dwana naħseb li l-Kummissjoni terġa' tagħtina aktar informazzjoni dwar dan. Għalhekk mela, Sinjura President, biex nikkonkludi rrid ngħid li iva hemm ħafna problemi serji fit-Taġikistan u f'dak ir-reġjun, imma hemm xaq ta' dawl imma xorta m'għandniex eh, eh, eh naħduhom kif ġiġi l-sfida li għanna demna. u ħad gostu kolli nisma l-appoċ għal dan il-ftajim ta' kooperazzjoni u sħubija li se jgħinna biex u iktar stabilità u niffaċċaw il-problemi li jem fit taġikistan u nibdew dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija f'dan il-pajjiż. Dan jimla vojt li dejjem eżista f'din l-istrateġija reġjonali għal daqstant grazzi għal darboħra għall appoċ ta'kom. Grazzi ħafna lil eh, Presidenza issa il-Kummissarju Ferrero Valna. Grazzi Signora President, aħna dejjem emminna li l-istrateġija bejn l-Unjoni Ewropea u l azja ċentrali hija importanti ħafna u se jkollu uh, effett kbir fuq is-sigurtà u prosperità uh, fil-pajjiżi differenti ta' l azja ċentrali u kif għal is-Sur Tanok naħseb illi mannix inwarbu li Taġikistan nizolaw, anzi għanna uh, eh, nibdew diskussjonijiet ma dan il-pajis liktar fqir ta' l-Asja ċentrali aħna nafu kol li jem sfidi kbar li rrit jiffaċċa dan il-pajis u s-sur Arlaki uh, eh, semmiħ dan l-Afganistan għadu l-ewel u l-ikbar eh, pajis fil-produzzjoni tal-drogi. tal drogi batem l-eroina u l-opium mill-Afganistan edin jaddu mill-Iran u l-Pakistan minnaħa tal-nofsinar bat Turkmenistan, Uzbekistan, Kazistan mill-naħa ta' Tramuntana. Għalek aħna nafu li din hija xi ħaġa importanti ħafna ma xorta għadna naraw li produzzjoni ta' droga naqset fl-Afganistan wissa rridu naħdmu id fit sabiex din il-produzzjoni tkompli tonqos. Għallek, aħna daħħalna l imsejħa sejħa BOMKA, program ta' ġestjoni tal-frontieri, li hija eccellenti għax tiġilet kontra l-kontrabandu, tejn lil dawn il-pajjiżi biex jagħmlu kummerċ legali imma kol tiġilet kontra il-produzzjoni ta' droga. Jiena zort dawn l-istituzzjonijiet u nista' ngħidilkom illi jagħmlu xogħol siwi ħafna u diġa qegħdin iħarġu ħaġa oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem il-ftejjim ta' kooperazzjoni u sħubija il-ġdid se jagħtina strument biex inkomplu nsaħħu dialogu tagħna ma' Taġikistan. Fuq dan is-suġġett hemm il-klawżola ta' drittijiet tal-bniedem li se tagħtina l-opportunità u l-mezzi biex nitkellmu mal-awtoritajiet ta' Taġikistan dak kollu li rigwarda xogħol ta' tfal drittijiet tan-nisa il-libertà ehm, ta' religjon, il-libertà tal-assoċjazzjoni, eċetera. Għaliex hemmhekk għad hemm xi problemi. L-ilma issemma wkoll u hawnhekk irrid ngħidilkom illi għal ħafna snin inni naf li dawn il-problemi eżistew u għamilna li stajna biex nejnu lil ta' ġikini bħalissa aħna faċilitatur. U, imma nafu li din hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha fuq livell reġjonali inqisu lil pajjiżi li huma l fuq Taġikistan u u isfel ukoll l-Uzbekistan, l-Kazakistan, eċetera. U biss f'dan il-kuntest illi nistgħu insibu soluzzjoni permanenti. Aħna qegħdin naħdmu mal-pajjiżi kollha U f'dan il-kontest ukoll hemm ukoll dialogu nazzjonali għal politika nazzjonali fuq l-ilma għal sena d-dieħla fejn dawn il-kwistjonijiet kollha se jiġu indirizzati u nipprovaw insibu soluzzjonijiet għalihom. Biex nikkonkludi, Sinjura President, wasal li żmien li nappoġġaw il fazi aħħarija tar-ratifika ta' dan il-ftejim iktar kooperazzjoni ma' Taġikistan bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew huwa fl-interess ta' ċittadini. Fuq nota pożittiva eh, eh, se nibatu sinjal pożittiv li Taġikistan li l-Unjoni Ewropea tonora l-impenji tagħha taħt l-istrateġija għall-Azja ċentrali. Dan huwa essenzjali għas-sigurtà tagħna stess u kompli rawem iktar kooperazzjoni reġjonali li għattant importanti għall-istabilità tal-Azja ċentrali. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. U issa il-rapporter sur Peter Le għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Jena nishti nirringrazzjakom għal klim ta'kom għal l-enfasi ġdid illi sar minn din id-dibattitu eh, ħarġa ċar l-unità u laqda li hemm bejn id-deputati u li hemm rieda qawwija biex ikun hemm kooperazzjoni akbar u iktar soda ma' Taġikistan. Ħadd gost ukoll illi il-koll nafu x'inhi l-identità ta' Taġikistan u rwol speċjali li dan jaqdi fir-reġjun. Inkun kontent ħafna jekk noqogħdu attenti ħafna biex naraw l-implementazzjoni, nagħmlu monitoraġġ l-implementazzjoni ta' dan il-ftejmu tal-waqt ikolna l-opportunità li nagħmlu propju dan Nixtieq ukoll ngħid kemm hu importanti, kemm importanti d-dimensjoni parlamentari fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni li qed tagħmel id-delegazzjoni għal kuntatti mal-pajjiżi tal-Asja ċentrali. Jiena konvinti li għada se nagħmlu l-aħħar biċċa ta' xogħolna u niksbu maġġoranza kbira ta' appoġġ għal dan il ftejmu meta jidħol fis-seħħ l-Unjoni Ewropea u t Taġikistan ikollhom l-opportunità li jikkooperaw fuq livell reġjonali, bilaterali u globali. Grazzi ħafna l-kooperazzjoni u għallajnuna għajnuna tagħkom. Grazzi, issa mill-Komitat għall-Affarijiet Barranin eh, nivvotaw għada u d diskussjoni issa jekk maluqa. Grazzi.